kollu li ntqala unnek waħna se nkomplu nsegwu din l-inizjattiva mill-qrib ħafna u eh, żgur li fil-qasir żmien se nerġgħu niddiskutu dan is-suġġett. Grazzi ħafna Sinjura President, grazzi Kummissarju. Nittama li il- eh, il-nis li hemm fil-gallerija kienu qegħdin issegwu issa tafu dwar din l-inizjattiva dan huwa mezz utli ħafna biex intom tistgħu eh, tipparteċipaw. Issa jiena irċivejt eh, nota mill-grupp tal-PPE u eh, biex u għamlu talba eh, biex aħna naħtru l sur Fabrizio Berto bħala membru tal-Komitat tal-Industrija, Riċerka u Enerġija. Mela din hija adottata u issa ngħaddu għal punt li mis li kompletar ta' tabella tal-valutazzjoni għal proċedura ta' zbilanċ makroekonomiku. Signora Bowles.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 Voilà, voilà, je vous donne la parole donc Signora, natik eh, il-mikrofonu bħala autur ta' eh, dan il-rapport ta' din mistoqsija orali ħames minuti. Grazzi ħafna, Signora President. Iva, jena nifhem li l-Kummissarju ma setax ikun hawn għaliex qiegħed fitriqtu għal Washington. Din hija xi ħaġa li tiġri ta' spess illi aħna ma jurnaxinniex illi konna debatti tagħna fil prezenza tal-Kummissarju għaliex nhar ta' ħamis dejjem jiddeċiedi illi jmur x'imkien. Is-six pack fassal din il-proċedura għal l-izbilanċi makroekonomiċi element importanti ta' appoċ għal pakket ta' stabilità u tkabbir dana fejn il-pat qabel kien jiċċentra fuq id-dejn u d-deficits. Element importanti għal din il-proċedura hija it-tabella ta' valutazzjoni tal-indikaturi li hija għodda diagnostika għal-Kommissjoni. F'Novembru tal-2012 il-Kommissjoni żiedet mal l-indikaturi li kien hemm qabel indikatur ġdid fuq is-settur finanzjarju għal rata ta' tkabbir tal-obbligazzjonijiet tas-settur finanzjarju biex eh, ma niftijemx ħażin ħanisħaq li indikatur fuq is-settur finanzjarju meħba bih tantu hekk li l-Parlament fl-2011 kien talab għal dan imma jie mux etnajt li dan l-indikatur huwa żbaljat, imma hemm ħafna alternattivi dwar it-tip ta' indikatur li jista' jintażel u sfortunatament il-Kummissjoni ma rispettat is-six pack li jgħid illi hemm ftehim illi il-Kummissjoni għandha tippreżenta suġġerimenti u kummenti lil kumitati kompetenti tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq pjanijiet li kollha biex taġġusta l-indikaturi u il-livelli ta' limitu dan il-kas ma kienx hemm konsultazzjonijiet u l-Parlament irċieva l-informazzjoni fuq l-indikatur il-ġdid ftit ġranet biss qabel ma dan ġie ippubblikat fil-rapport dwar il-mekkaniżmu ta' tfissija eh, f'Novembru tal-2012. mbagħad biex taqqat kollox eh, jidher li l-Kunsill kien ġie ikkonsultat fuq livell tekniku permezz tal ifc għalhekk il messaġġ forsi għadhom għadu ma wasalx fis servizzi tal kummissjoni li l parlament għandu drittijiet indaqs pal kunsill hawnhekk. Wieħed jimmaġina wkoll li ma tantx huwa Eh, diffiċli illi wieħed jkollu konsultazzjoni mal-Parlament anke jekk dan ifisser sempliċement eh, prezentazzjoni informali tal-abbozz lis segretarjat fl-modi ikon wera ruħu effiċjenti u li naħdmu eh, feda brida tajba mal-Kummissjoni u mal-Kunsell bħala President tal-Komitat ikon jiena provajt nara xġara hawnhekk kien hemm skambju ta' jitri f'Diċembru u Jannar wara il-pubblikazzjoni tal-indikaturi l-ġdid. Jiena xorta ma tawniex eh, tweġiba soddisfaċenti min-naħa tal-Kummissjoni li seta' sempliċement aċċettat eh, li għamlet żball u weditni li tagħmel tipprova eh, boħra li tagħmel aħjar. Ikolli ngħid li meta saru s-sitwazzjonijiet kien hemm sitwazzjoni bħal dawn fl-modi sur Barnier hekk fil-fatt għamel Imma l-Kommissjoni baqgħet tinsisti li affarijiet saru sew u f'dan l-isfond aħna ma kellna ebda għażla li illi ikonna segwitu fuq din il-kwistjoni permezz ta' din mistoqsija orali. Il-mistoqsija hija eh, qasira u ċara. Il-Kummissjoni tista' tgħidilna għalfejn ma konsultax mal-Parlament meta żiedet dan l-indikatur tal eh, dwar ir-rata ta' tkabir tal-obbligazzjoni fis-settur finanzjarju l-Kummissjoni tqis ir-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-15 ta' Deċembru 2011 dwar it-tabella tal-valutazzjoni għas sorveljanza tal-iżbanċi makroekonomiċi e, id-dissin inizjali previst li fija l-Parlament talab li jiżdied indikatura s-settur finanzjarju tikkostitwixxi konsultazzjoni kif stipulata fil-premessa 12 tar-regolament dwar il- il-proċedura għall-izbilanċi makroekonomiċi. Grazzi ħafna Sinjura Bowles is Sinjura Malmstrom. Grazzi ħafna, onorevoli membri, hija tassew ħasra illi il-Kummissarju rilevanti ma setax ikun hawnhekk għaliex kellu kumitat eh, impenji oħrajn f'Washington. Kien hawnhekk aktar kmieni din il-ġimgħa immissa qiegħed fit-triqtu għal Washington. Qabel ma nidħol fid-dettall tal-mistoqsija irrid nisħaq illi uh, Kien hemm dan l-iskambju ta' informazzjoni bejnek u bejn il-Viċi President fil-bidu ta' din is-sena. U jiena se nirrepeti dak il qal kitiblek f'dan il-Kumitat għaliex naħseb il-membri kollha tal-Kumitat irċevewa wkoll f'dak l-iskambju l kummissjoni dispjaċija li l-Parlament jaħseb illi ma kienx hemm il-konsultazzjonijiet mal-Parlament fuq il- il-tabella tal-valutazzjoni dan ma kienx il tagħna u aħna ma nifmu li l-affarijiet saru hekk fil-fatt meta aħna żilna il-11 l-indikatur tal-tabella tal-valutazzjoni il-Kummissjoni imxiet skont ir regolament u dejjem skont il-ftejjin politiku li ntlaħaq fl-2011 flimkien mal konsil u l-Parlament biex eh, tintem it-tabella tal-valutazzjoni u tiġi kompletata bi 11 l-indikatur skont dak il-regolament tal-MIP huwa il-kompitu tal-Kommissjoni li eh, tbidda tbiddel id-definizzjoni tat-tabella tal-valutazzjoni. Il-Kommissjoni hija mitluba illi eh, tara jekk it-tabella tal valutazzjoni xir inklużi l-indikaturi, il il level tal-livelli tal-limitu, eccetera, eccetera, dan fejn ikun hemm bżonn fi spiritu ta' kooperazzjoni tajba mal kunsill eh, msemmin fil-premessa 12 huma huwa prinċipju importanti ħafna l-Kummissjoni u għalhekk ftejjin politiku ma' żewġ koleġislaturi fuq is-settur finanzjarju intlaħaq fl-2011 permezz ta' riżoluzzjoni tal-Parlament ta' Deċembru ta' dik is-sena u tal-konklużjoni tal-Kunsil ta' Ekofin ta' Novembru 2011 u dan irrid nisħaq fuq u lażliet politiċi seħħu fl-2011 flimkien mal-Parlament. Fl-2012 kien hemm implementazzjoni teknika tal-għażla politika li nżidu indikatur eh, addizzjonali tas-settur finanzjarju fit-tabella tal-valutazzjoni. Iva, aħna nifmu u nħossu li konsultazzjoni seħat fl-2011 u li rizoluzzjoni tal-Parlament kienet tweġiba politika għal kwistjonijiet eh, rilevanti l-Kummissjoni trattat mod indaqs il-Parlament u l-Kunsil illi ġew informati fl-istess ħin. Fl-istess ħin il kommissjoni eh, benefikat din litra għanda tiġi meqjusa fil rigward tal-mandat li għati eh, parir lill-Kummissjoni biex nikkonkludi fisem il-Kummissjoni nixtieq eh, ngħid lill-membri tal-Parlament li ser ikun hemm approċċ proporzjonali fuq il-kwistjoni waqt li għad hemm bilanċi makroekonomiċi fuq rati varji li scoreboard li qiegħda diżinjata mod effiċjenti u implementata qiegħda tintuża għall-interess ġenerali. Ovvjament, hemm imperfezzjonijiet eh, u wkoll l-ebda indikatur jista' li jittieħed iżolazzjoni ma jistax iqis biżjieħ is-sitwazzjoni kollha u l-implikazzjoni fuq l-ekonomija reali għal daqsant il-scoreboard ma jistax jaħdem mod mekkaniku jekk ikun iżolat. U lanqas ma jixekkel minn konsiderazzjoni ta' punti addizzjonali palma tafu li ġew pubblikati fl-10 ta' April. Grazzi u nispera li din kjerifikati s-sitwazzjoni. Grazzi, Signora Malmstrom. Fisem il-gruppi is-Sur Dorfman għal ħames minuti. Grazzi, President. Komissarju, kollegi. Aħna, il-Parlament Ewropew u PPM fl-2011 edna IVA għal eh, l-supervizjoni tal-izbilanċ makroekonomiku dan u għal daqstant rajna strument ewlieni għal eh, politika ekonomika Ewropea fl-2011 il-grupp politiku tiegħi jena ħat sem fil-proċedura u l-punt ewlieni dak iż-żmien kien ir-rwol tal-Parlament Ewropew fil-islob tal-scoreboard. U għaldaqstant jiddispjaċini ħafna li s-surren mhux jgħataw. Kien biss għabbażi tal-appoġġ tiegħu li l-Parlament ivvota favur. Aħna konna favur ta' approċċ flessibbli u din hija fiduċja li aħna tajna lill kummissjoni U llum aħna qegħdin nesperjenzaw esperjenzajna fit-19 ta' Novembru u konna ġejna informati dwar l-indikaturi, għal stant intom kontu tafu li tibdiliet kienu edin isiru fl-indikaturi minnajr ma informajna l-parlament u dan kien zbal. aħna ma rridux dibattitu parlamentari fuq l-indikaturi, mhux qed nitolbu lanqas għall-indikaturi ġodda u Għal daqstant il-grupp tiegħi musser jivvota favur tal-emendi li ġew preżentati llum, iżda x'inhi allura l-kwistjoni kollha? Aħna ma rridux noqogħdu hawn il-mentaw li aħna ġejna u konna offiżi għax ġejna injorati qed nitkellmu hawnhekk dwar ċittadin tal-Unjoni Ewropea li hija bbażata wkoll fuq il-ċittadini tal-politika ekonomika Ewropea. U hekk aħna ma naċċettawx din is-sitwazzjoni, ma naċċettawx dan il-punt, mhux se nkunu nistgħu nimxu l-qudiem mingħajr dawn il-garanziji, garanziji demokratiċi, mhux se ikun hemm l-ebda tip ta' aċċettazzjoni. Naraw per eżempju pajzi bħal italja fejn nistaw naraw li dawn il-kwistjonijiet huma ta' importanza kbira bħalissa. In-nies jasbu li d-deċiżjonijiet jittieħdu hawnhekk għandhom garanziji parlamentari u kien hemm fil-fatt dibattitu parlamentari wara din il-kwistjoni kollha. Xi tridu minn għandna issa? Xi tridu minn naħa tal-membri parlamentari li jmorru jiddefendu din il-proċedura fl-istati membri li ma nistgħux nagħmlu dan? maġni tal-Kummissjoni hija tal-mexxej burokratiku tal-Ewropa u din hija hija ħasra. E, hija tal-mistħija u aħna rridu nkunu f'pożizzjoni konsidlaw il-pożizzjoni u rridu approċċ ġdid. Mhux se jirnexxina niksbu dan jekk nibqgħu sejrin kif kif imxejna s'issa. Aħna fil-Parlament Ewropew u l-Parlament mod ġenerali irrid jiggarantixxi li l-proċedura ta' l bilanċ makroekonomiku jkun ta' suċċess. Però qed naraw nuqqas ta' kontribut lejn dan il-tip ta' suċċess u għalla stant aħna fil-Parlament għandna qed nagħmlu dawn it-talbiet irridu li l-pożizzjoni tal-Parlament tkun aċċettata. Kummissjoni tifhem li trattat ta' Lisbona jgħat fis-seħħ u il-Parlament Ewropew u l-Kunsill huma indaqs. Partners indaqs fi negozjati, pero dan ma kienx il-kas hawnhekk. Ir-rwol tal- ehm, sistemi CRISPR Ewropew f'regolamentazzjoni huwa ta' importanza u rrid nerġanalizzaw dan mill-ġdid. Kwalunkwe modifika oħra li tista' sir fil-futur u komissarju inti qed dwar il-flessibilità fl-scoreboard u l-indikaturi li bidliet futuri ser jitħabru lill-Parlament qabel ma l-Parlament ikun informat biex bekk ikonna dibattitu f'din il-Kamra. Biex nikkonkludi, biex nagħmel appell lilek, Kummissarju, kjoġbok garantixxi li il-proċedura tal-macroeconomic imbalance ikun ta' suċċess. Grazzi, naddu Signora Freira żewġ minuti. President, Signora Kummissarja. Grazzi, Signora President, Kummissarju. Il-problema hawnhekk hija naqas ta' fiduċja reċiproka fir-rigward tal- uh, ta' dawn ir-relazzjonijiet jien kont imħasba dan dan ir-rapport tal-proċeduri tal-isbilanċ makroekonomiku. L-għażla tal-indikaturi u thresholds għall alert għal dawn l-indikaturi dawn huma kwistjonijiet dettaljati u għabbażi tal-informazzjoni l li għanna dan huwa kif niddefinixxu l-politika u nagħmlu wkoll tibdiliet fil-politika dan ifisser li l-għażla tal-indikaturi hija kwistjoni sinifikanti ħafna għaliex aħna għandna bżonn inkunu konxi tal-fatt li il mod ta' kif naqraw dan l-indikaturi kun il-mod ta' kif nieħdu l-aħjar deċiżjonijiet possibbli. Sarju inti tkellimt dwar it-test u fi premessa 12 ta' dan it-test u dan jgħid se naqra bl-Ingliż il-Kummissjoni għandha tippreżenta suġġerimenti għal kummenti lil kumitati kompetenti tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar pjanijiet biex jiġu stabbiliti u aġġustati l-indikaturi u l-livelli tal-limitu thresholds. Dan huwa dak li qbilna fuqu, dan huwa li xanna miktub hawnhekk. U din hija l-bażi ta' ftehim interistituzzjonali, ġifieri issa li l-fatt li qed nirċievu informazzjoni dwar bidla fl-indikatur ma nafx, komissarju, ti taħseb li dan huwa f'konformità mal-ispirtu ta' din l-istess premessa? Jiena nispera li l-Kummissjoni ser tanalizza mill-ġdid il-mod ta' kif waslet għal din il-bidla u ser eh, tirranġa dan l izbal li għamlet. U kol terġa' tikseb il fiduċat interistituzjonali li kemm li jinqabel dwaru fil-Parlament u l-istituzzjonijiet mhux se noqgħod nirrepeti dak li ġaet, u dak li smajna minnant il-Sinjora Bowles iċ-ċer tal-Kumitat. Diġa għaltinna bitċarxin il-problema, għawnek problema kbira li ser tħalli feriti kbar. U għal daqstant, irridu, metodu, iktar ċar biex ners u lejn il-fazi leġislativa li jmiss. Għal-daqstant u importanti li aħna nimxu l-qoddim għabbażi ta' fiduċa reċiproka u mhux sospetti reċiproċi. Is-Sinjura Gullar. Grazie, Sinjura President. Je suis très contente que... Signora President, jena kontent li edha għawinti għawnek għalix minħabba l tal-Kommissjoni l-kwestjoni li għetni diskutu l-lum kif int għal sew minn Sharon Bowles, minn Eliza, eccetera, hija il-tip ta' relazzjoniet li jen bejnietna f'din l-Ewropa kifini bħalissa bit-trattati li għanna kifinu ma dawn, eccetera, aħna naċċettaw li namlu da kollu li nistaw biex nikkooperaw, jew inkella qed niprovaw eh, eh, um, il-xurxin. Di mhix xi ħaġa teknika, aħna għandna marġni ta' manuvra mingħajr ma nbidlu trattati, mingħajr ma noqogħdux xinfittxu affarijiet komplikati biex naħdmu aħjar flimkien. Jiena wkoll kont waħda mir-rapporters fuq is-six-pack u jiena nista' nixet li dan huwa wieħed mill-punti li nnegozjajna fit-tul ħafna fuqu u għalhekk huwa importanti li din il-proċedura issir eh, f'kundizzjonijiet tajbin. Aħna għanna il-test eh, li bidna fuq tlieta. Issa, għalfejn ma nistawx naqbu bejn tlieta fuq dan l-indikatur. Issa, dak li huwa importanti u li biex naraw xem taħda kollu. Mhux biżejjed eh, biex neħdu gost naraw scoreboard sabiħa, naraw xinu jiġri fiż-żona euro mbagħad flimkien iddeċidu fuq approach illi kien limitat illi eh, naraw id-deficit xinu. Issa bis-six pack zidna l-istrumenti ġodda biex fl fl-aħħar għall-ewwel darba naraw l-ekonomija sħiħa, naraw x'mhux sejjer sew. U bdejna mbagħad nolqtu suġġetti li għandhom impatt fuq il-ħajja taċ-ċittadini. Jiġifieri hemm qatt, il-level tal-salarji eh, jew taħlas għal kull sena huwa ġust, dawn huma s-suġġetti, jekk wieħed ma jitkellimx, jekk ma niddiskutux, jekk dan il-Parlament mhux kapaċi illi għalmenu eh, wassal messaġġ Mux ngħid illi dak li ngħidu aħna jrid jgħaddi, imma għalmenu jrid ikomna dan l-ispazju ta' informazzjoni ngħidilkom xi xieġrek ma nagħmlu xek, se tispiċċa din l-avventura Ewropea, dak li ma tidux tifmu hawnhekk huwa li l-ostilità reċiproka kemm li wieħed jipponta sabaħ lej eh, Brussell lejn Berlin jagħti lill populisti kollha l-okkażjoni li ilhom joħolmu biha li eh, li eh, jipinġu l-Europa b'mod ikra. Ġifiri, aħna għanna l-istrumenti li permettunna naħdmu sew jew inkella l-koll eh, mixin ħajt aħna irridu nerġaw naraw ma' kwistjonijiet ta' kompetittività, ta' impiegi, ta' ekonomija, u mhix biss kwistjonijiet li rigwardaw il-kontroll reċiproku u s-sorveljanza reċiproka. Is-sur Filip Lambert Grazzi, għanni jena u kol nista naqbel fil-bija ma dak li għada kif għalet Silvi, Signora Kommissarju. Kommissarju, għet nkellem lilek. Għet nitkellem lilek u jena smajt il-klim sabiħ tijak. U eh, l-loli Eh, għajdlu għajdlu koll, jena ma naqskel ma memment, aħna għadna kif tajna l-ewel eh, scoreboard, inti għandek t-konsulta suppost ma milċej, konna għadna dikinar u għatnajdu hillu. It-tini darba l-scoreboard għamiltuna l-istess ħaġa. Aħna f'dajnikom u wintom tradejtuna darbtejn, darbtejn tradejtuna, ġifiri l-fiduċa li aħna kellna hija zero issa, zero fid-DGX fin propju minħabba li dan id-direttora ġenerali qiegħed Eh, ma jdaħħalx parametri essenzjali fuq il-produttività, produttività tax xogħol, jinsu produttività tal-enerġija, produttività tal rizorsi u kombinazzjoni jinsew ukoll produttività tal-kapital. Umbagħad l-inugwaljanzi, l-inugwaljanzi mhix xi ħaġa li rridu nħarsu lejhom għandha 25% ta' persuna qiegħda nies li jgħixu fil-faqar u intom tal-għajnejkom u tħarsu naħa l-oħra ma jimpurtomx u jiena nittama li l komissjoni tbidda mitta u tħares lejn ir-realtà. Aħna qegħdin bil-qeda fuq bomba. Euh, euh, Madam K. Swinburne. Signora Swinburne, kjoġba. Grazzi, Signora President. Jiena naqbel ma' ħafna minn dal-parlament, ma' persuni f'dal-parlament dwar din is-sitwazzjoni, il-mod ta' kif jiġi dan it-trattat il-parlament dwar l-atti delegati, mod partikolari dwar dan il-fajl u oħrajn ukoll bħal pereżempju l-amir u riforma tal-leġislazzjoni ta' derivatives ftehim ta' taxxa dwar eh, level 1 biex tieħu deċiżjonijiet fuq level 2 u mbagħad tinsa pereżempju li l-Parlament laqas biss jiġi konsultat f'dan il-każ jew inkella jiġu adottati deċiżjonijiet deadlines daqshekk qosra li laqas ikollna biżejjed ħin f'dan il-Parlament li niddiskutuhom nikkummentaw dwarhom u għas ovvjament laqas ma jismawna il-komitologija l-atti delegati, il-mizuri ta' implementazzjoni, standard regolati tekniċi, dawn jista' jkunu terminoloġija li kostituenti tiegħi forsi qatt ma semgħu iżda meta l-Federalisti Ewropej Sur Gigin jgħid 98% tal-leġislazzjoni Ewropea qed issir issa b'dan il-mod u permezz tal-istima tiegħu inqas minn 10 persuni fil-Parlament u 50 persuna barra minn Brussell jistgħu jifmu din is-sistema fil-fatt ovvjament mhux strampli ovvjament in-nies iħossu li tgħid ta' deċiżjonijiet mhux demokratiku raġuni wara l-atti delegat l-atti ta' implementazzjoni u li l-leġislazzjoni tkun iktar flessibbli u tkun tista' tadatta ruha għal bidla li teoretikament naqbel magħha u nappoġġa. Iżda jekk din ma ssirx b'mod demokratiku demokratiku u tirrispetta l-ispirtu ta' trattat kif ukoll eh, da, allura dan dan xejn li f'dittatura. Uh, jiena naqbel mal-fat li għanna bżon ta' miżura, miżura miżjuda fuq il-financial sector liabilities dwar l-scoreboard makroekonomiku. Iżda ovvjament hemm ħafna mizuri eh, miżuri ta' kif tqis dan kollu u minħabba l-opinjonijiet fl-SRB eh, dawn huma opinjoni differenti mdik tal-Kummissjoni u jidher li qed jiddeċidu mod unilaterali li jimxu f'dan il-mod mingħajr konsultazzjoni adattata. Dan huwa eżempju ieħor li l-Kummissjoni fil-fatt taħseb li hija taf l-iktar. Jekk il-Kummissjoni trid tkun rilevanti għaċ-ċittadini tagħha fil-ħajja ta' kuljum tagħha tagħhom, dan mhuwiex il-mod ta' kif naħdmu irridu nassiguraw li l-proċessi jiġu adattati adottati kif suppost biex bekk ikun hemm trattament tajjeb tal-kolleġislaturi u nuru eh, skrutinju demokratiku f'din il-proċedura. Grazzi. Grazzi, Signora Swinburne. Mhux qed nara li sur klut fil-kamra għal daqstant nixtieq ngħaddi il-kelma li sinjura li l-kollega Zelstra.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 Il-Parlament mhux kontent din il-proċedura li nġiet użata biex titratta l scoreboard li huwa parti mis six pack scoreboard li eh, ġiet intużata mill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex tiġġudika jiġġudkaw il-xuxin fuq il-kisbiet ekonomiċi u forsi waslu għal sanzjonijiet meta six pack ġie adottat il-grupp tiegħi kien fil-fatt kontra li jitingħaqad is-sovranità nazzjonali għaliex sovranità nazzjonali għaxa ħaġa li jridu nkunu gbrin bija u mhux bil-kontra. Iżda, jidher li ma kisab xejn hawnhekk kulħadd jista' jgħid fil-pajjiżu hemm qat li ħafna u li d-deficit jew kell deficit huwa kbir wis jew ir-regolamentazzjoni hija uh, wis diffiċli iktar wis uh, komplikata. Imma, iż-żona euro hija stabbli għaw minn qed jgħid li għaliex il-Ġermanja hija potenti ħafna, iżda mhux biss il-tort tal-Ġermanja, pajjiżi oħra jridu jassikuraw li jkun hemm kompetizzjoni ekonomija oħra jkunu kompetittivi, ma tagħmilx differenza jkun hemm skorba li dax mhux se mhux se tgħin għaliex ma stax tikkompeti fiż-żona ewra da san trid eh, eh, tneħħi il-munita komuni għal-ċittadini għal-pajjiż Issa dan trasferiment tal-poteri ġewwa Brussell juri biċċar li f'dan il-Parlament mhux qed nitkellmu dwar il-welfare, nitkellmu dwar poter. U dan ma jagħmel ebda differenza eh, dan japplika wkoll il-Kummissjoni. Issa, jekk il-proċeduri u xed jiġu trattati kif suppost, dan ma tagħmilx differenza. L-Istati membri jridu juru li huma responsabbli għal prosperità tal-ċittadini tagħhom. Grazzi. Grazzi, grazzi ħafna issa. Nadi għal-kelima benchers, nadu għas-sur Gualtieri għal-minuta. Grazzi. Din il-kwistjoni ta' noqqas ta' konsultazzjoni mal-Parlament dwar l-indikaturi tal-istabilità finanzjarja miex ħaġa gravi. Iżda, eh, fjan fissa, iżda huwa messaġġ sinjal tal-mod eh, ħażin uh, li bih il-Kummissjoni tara r ruol tagħha u r-rabtiet u relazzjonijiet mal-Parlament fid-dawl tal-funzjonijiet il-ġodda tal-governanza ekonomika li ġew motija lila wara l-kriżi. Dan huwa il-punt politiku ewlieni fondamentali li anka dan l-episodju qed jurina tjallimna. U wara din il-kwistjoni kollha metodoloġika hemm xi ħaġa iktar politik iktar profonda hawnhekk aħna maħniex soddisfatti bil-mod ta' kif il-Kummissjoni qed tuża l-proċedura tal-isbilanċ bilanċi makroekonomiċi. Din il-proċedura fil-fatt għandha tindika dawn l-isbilanċi eh, fl-interdipendenza tagħhom, id-deficit tal u surplus li jem li spejjes eh, il-kwistjoni ta' xogħol li qed jikber fir-rigward tal-produttività u dak li ma tantx qed jikber. U din il-proċedura użata bħala kumpliment għal patta stabilità bbażata fuq il-filosofija ta' min eh, miex tajjeb u ta' min le U għal daqstant, minnajr rabtiet tajbin mal-parlament ser ikun diffiċli ħafna li insolvu din il-problema u din se tagħmel ħsara lill governanza ekonomika tagħna. Grazzi lis sur Gualtieri, issa ngħaddu għas-Sinjura Cleaver għal minuta il-Parlament Ewropew għandu jkun involut iktar għall-indikaturi fl-scoreboard kulħadd għall-istess u biss nirrepeti dak li qalu oħrajn qabel. L-scoreboards għall-isbilanċi makroekonomiċi, għall-proċedura tal-isbilanċi makroekonomiċi għandha tkun waħda mill-istrumenti jew l-elementi intużati mill-Kummissjoni fl-analiżi dettaljati tagħha. U għandna nieħdu dan in konsiderazzjoni iżda sfortunatament fir rigward ta' dak li rajna u l-forecast li saru li inkludu koll l-Slovenja wieħed mhux biss jista jara rabta bejn l-assessjar ta' pajjiż għabbazi tal-indikaturi u l-konklużjonijiet politiċi, l-assessjar mill-Kummissjoni Ewropea għand importanza kbira u huma għandhom pis kbir ħafna ħafna iktar minn analiżi mill pereżempju l-ekonomisti tal-Ġermanja u ECD oħrajn. Eh, aħna nixtiequ l-Kummissjoni tkun alleat mal-Parlament Ewropew. Jiena nappoġġa dan l-appell bisih li dibattiti fuq eh, il-mod ta' kif jaħdem il-mekkaniżmu ta' supervizjoni għall-isblanċi makroekonomiċi fl-Unjoni Ewropea għandha tkun iktar demokratika. Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tit tiġi aċċettata u ukoll. Grazzi, naddu Signora Sanchez Presedo. Grazzi. Sur Sanchez Presedo. Grazzi President, prevenzjoni. U l-korrezzjoni tal-disbilanċi makroekonomiċi huwa ta' importanza kbira għal governanza ekonomika bżonn ta' trasparenza u wkoll ta' proċess sħiħ ta' deliberazzjoni ekonomika li tipproteġi l-interessi ta' ċittadini kollha Ewropej. U għal stant dan għandu jsir bil-parteċipazzjoni eh, tal-Parlament Ewropew l-indikaturi u ma' odda Eh, importanti ta' livell oli eh, miex ħaġa burokratika għaliex din turi biss eh, l izbilanċi x'inhuma u sigura li jkun hemm funzjonament tajjeb tal-alert procedure u l-introduzzjoni ta' miżuri korrettivi għal daqstan dan jrid isir fil-qafas ta' demokrazija parlamentari u governanza tajba tkun tista' tiġi garantita b'dan il-mod x'nagħmlu dan irridu nagħmlu tliet affarijiet l-ewwel dak li seħħ fil-passat u l-informazzjoni li natat tard lill parlament Ewropew hija inaċċettabbli u koll il-fat li il-kolleġislatur ma ġiġi trattat bħala partner indaqs u koll ma jistax ikonna trattament simmetriku ta' pajjiżi li edin f'deficit għaliex dan ma jaħdimx kif suppost. Grazzijiet il-President għanna żewġ kollegi taħt il-KHDI il-Isur Kutax. Grazzi President naqat mal-kollegi tiegħi li kritikaw inqas informazzjoni li natat l parlament biex tiġi għata l-scoreboard dwar is-supervizjoni tal izbilanċi makroekonomiċi. Issa bħala riżultat tal-izbilanċi ġew pubblikati dan l-aħħar f'April, eh, jiddispjaċini ngħid li hawn ċertu aspetti li qed jiġu minsija hawnhekk pereżempju qed qis is-surplus bħala indikatur tal-instabilità makroekonomika. Il-Ġermanja għandha surplus ta' madwar 6% tal-GDP mhuwiex inkluża mod espliċitu fl-analiżi u wkoll it-tnaqqis fix-xer tal- revenues nazzjonali għal salari għandu jkun modell li jrid jiġi segwit. U koll jiena nemmen li biex neħu l-gaps li hemm irridu nżidu il-pagi fil-pajjiżi bl-iktar ekonomija b'saħħitha u nżidu eh, iktar domanda ta' f'pajjiżi tal-periferija. Grazzi. Issu l Mansur kellim li mess. Disbilanċi makroekonomiċi kellhom rwol fil-kriżi ekonomika u finanzjarja. Aħna tallimna mill-kriżi illi itku u s suċċess tiegħu ma jistax jiddaħħal permezz tar-regolament dan rajnieh mill- eh, Miżuri ta' trojka ta' dan l-aħħar kollha fallew m'hemmx riċetta universali sabiex ninsolvu l-kriżi għaliex is-soluzzjoni d-varja minn pajjiż għal ieħor. Kull pajjiż jisib sitwazzjoni situazzjoni speċifika u jkollu jisolvi u stess il-kwistjoni. Irdu nsaħħu id-diversità u narawa bħala opportunità ma jkunniex approċ ċentralizzat l-Unjoni ta' Trasferiment il-laqda trasferiment għaddejn u l-idea eh, taħħa hija waħda li tpoġġina ħafna dubi l-idea illi ndaħlu sanzjonijiet u rietna kif din l-idea qatt ma tista' tirnexxi. Issa il-Kummissarju Malmstrom. Grazzi tassew, eżis membri għal dan id-dibattitu. Ser inwiġeb għal xi mistoqsijiet konkreti dwar il-kwistjoni ta' produttività li din ninkluduha fl-scoreboard, fit-tabella ta' valutazzjoni, il-mekkaniżmu Ir-rapport dwar il-mekkanizmu ta' allerta jinkludi l-produttività bħala indikatur kif ukoll indikaturi oħra bħal l-infiq tal-arendi, l-investiment u wkoll fih il-ULC Unit Labor Cost li jikkonsidra żieda fil-ULC u l-produttività. Dwar is-simetrija il-Kummissjoni timplementa simetrija intelligenti kif sejħela li jinkludi il-deficit tal-kontijiet kurrenti u surpluses ukoll tal-kontijiet kurrenti. Għalbek il-limiti eh, massimi m'għandhomx ikunu simmetriċi kollha aħna konsidrajna li għamilna rapport, fassanna rapport dwar dan u jina nistidinkom illi ta' tuħti twila għaliex indirizza dan is-suġġett hekk importanti, hekk kif insemmejt aktar kmieni u din hija direzzjoni tal-Kummissjoni kollha kemm aħna nagħtu importanza kbira l kooperazzjoni mal-Parlament. U koll fil-indikatur, fl tal-indikatur, il komissjoni ma kellix f'moħħa ma ridiċ illi tinjora l-Parlament. Issa jider li huwa diffiċli jkun din ir-retifika minħabba li l-ħidma teknika fih dan is-servizzi tal-Kummissjoni ġiet mitmuma f'nofs Novembru u wkoll minħabba il twemmin tal-Kummissjoni twemmin ġenwin il il-Parlament kien approva a priori. Il-Kummissjoni qed tipprova tinkludi il-settur finanzjarju bħala indikatur e kif joħroġ ir-rapport kif talab il-Parlament u l-Kunsill se tkun ħasra illi dawn l-isforzi jiġu interpretati b'modi oħra u mhux biss brida tajba. Il-Parlament ser ikun informat fil-ħin dwar il-bidla fil-ġejjeni tal-iskorbor tal-MIP. Il-Kummissjoni taqbel mal-Parlament iġifieri illi l-unika ħaġa valida hija kooperazzjoni, rikonoxximent u tisħiħ reċiproku tal-kredibilità u saħħa tal-istituzzjonijiet tagħna fis-sitwazzjoni attwali fejn is-sorveljanza tal isblanċi makroekonomiċi għandha tkun waħda illi taħdem u li tasal malajr kull opportunità għandna nużawha sabiex eh, konna approċ aktar qrib fuq livell interistituzzjonali kif tafu l-Viċi President Renser eh, ġimma s-sena d-dihla ser jattend il-Kumitat Ekon. U ser jiddiskuti ma'kom dawn il-kwistjonijiet ekk importanti. Grazzi tas-sew, Signora President. Id-dibattitu wasal fit mimu għanna mozzjoni għal riżoluzzjoni sabiex nalqu id-dibattitu u il-ser nivutaw illum fil-11 nofs. Is-seduta issa hija sospiża sakemm nerġgħu nibdew nivvutaw fil-11 nofs. Grazzi tassew.